Għaxar timilu ilu Franza ġiet mal-uta b'mod brutali minn terroristi illi attakkaw b'kattiverja kif qatt ma rajna qabel. Laqtu zaza u qatluhom. Aħna illum bħala istituzzjoni u aħna għanna sedi u fi Franza, aħna qed nintaqgħu fi Franza għall-ewwel darba wara dawn l-attakki terroristiċi u għal din ir-raġuni nixtiequ nirringrazzjaw lilkom il-koll għal parteċipazzjoni tagħkom fil-ġimgħa li għaddiet fiċ-ċelebrazzjonijiet u nitlobkom testri tesprimu solidarjetà sħiħa mal-poplu Franċiż u mal-familji tal-vittmi u tama tana hija li n-nis midruba jistaw jirkupraw. Dana u kol għal attakki f'Bamakov mill-Mali u anki attakki oħrajn fejn il-persuni innoċenti ġew mill-quta minn eh, terroristi. Sinjuri aħna neħxu fi żminijiet ta' sfidi kbar. Il-numru ta' takki li rridu msembu un niftakru fihom hawnhekk għanna ġerarkija l vitmi kollha xorta u l-lista hija twila u għal din ir-raġuni. Tifkira tal-vitmi ta' Parigi u ta' Bamako huma wkoll tifkira tal-vitmi innoċenti, specialment fis-Sirja u fl-Iraq, fejn l-Istat Islamiku qed jikser id-drittijiet kollha elementari, valuri ta' ċiviltà. Kull tifkira hija tifkira tal-vittmi ta' din il-violenza u u f'dan is-sens mhux biss għal vittmi ta' Pariġi u ta' Bamako, għal vittmi ta', ta ta' terrorizmu kollu nitlobkom minuta ta' silenzju.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 il limit u statista importanti tal-Unjoni Ewropea u tal-Parlament u flimkien ta' Valeri Desta des, Giscard d'Estaing kien li kien president ta' Pari ta' Franza u Helmut Schmidt bħala kap tal-gvern u bħala statista ta' il tiegħu tijaw għal tfassil tal-Europa. Helmut Schmidt kien kap ta' gvern ta' gvern ġermanis ta' pajizi fi żminijiet ta' sfidi gbar terroristi illi huwa proteġġa prinċipju importanti li nistgħu nitalmu minnu u nistgħu niftakru eh, il-frażi eh, ta' Albert Camus dawk illi Eh, dawk li ma jrnexxilhomx jsibu bilanċ bejn il-sikurtà u eh, u demokrazija ikunu jitilfu kollox. Dawn huma affarijiet li rridu niggarantixxu aħna bl-aħjar mod. Però ma nistawx nippermettu li dawn in-nies jeqirdu l-libertà tagħna, dan wieħed mill-kompiti tal-Parlament Ewropew.